Welcome to Mr. President of the European Commission. Grazzi, nilqaw il-President tal-Kommissjoni, Sur Barroso. Il-punt li jmiss fuq l-agenda kollegi stqarrijiet tal-Kunsill u Kummissjoni dwar it tħejjiet uh, laqa għolja tal-kapijiet tal zona ewra fis-7 ta' Mejju fisem il-Kunsill naddu l-kelma lill ministru uh, Diego López Garrido. Jekk jogħġbok. Grazie, signor Presidente. Grazie, President. Fis-7 ta' Mejju din il-ġimgħa se jkun hemm laqa tal-kapijiet ta' gvernu ta' stat tal-pajjiżi fi żona euro. Dan huwa dibattitu fil-Parlament Ewropew illi jorbot ma' din il-laqa ta' sew importanti l-għana hawnhekk huwa illi jkun hemm formalizzazzjoni tal-ftehim illi ntlaħaq dwar is-self lil Greċja l-appoċ finanzjarju illi ġi maqbul għal Greċja biex bekk hija toħroġ mill-kriżi serja li hija tinsab fiha bħala pajjiż. Lan tal-laqgħa wkoll huwa li niddiskutu il-konklużjonijiet li nistgħu niġbdu minn din is-sitwazzjoni. Dawn il ftejmiet u anki għal eh, il-ġejjini ta' zona euro kif ukoll il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Il-kapijiet ta' statu ta' gvern li jridu jagħmlu nhar il-ġimgħa huwa li jikkonfermaw is-soluzzjoni finanzjarja li l-Unjoni Ewropea qiegħda toffri lil Greċja fi kliem ieħor li jikkonfermaw l-impenn li sar l-impenn politiku illi wasanna għalih fi 11 ta' frar. Impenn l Greċja espressjoni ta' solidarjetà lejn il-Greċja fil-situazzjoni finanzjarja diffiċli immensi tinsab fija għalek dawn il-kapit ta' statu ta' gvern li se jagħmlu nhar ġima ġimgħa huwa li jippreżentaw li jfasslu u jaqblu tħejjija tagħhom ġifiri ta' dawn il-15 il-membru l-oħra ta' zona euro sabiex ekk kif il-gvern tal-Greċja japprova eh, pjan ta' bidla Tret jagħtu lill pajjiż dan is-self illi ġi maqbul biex bekk huma jkunu jistgħu bħala pajjiż jerġgħu jirpu stabilità finanzjarju u dan ovvjament jistaw wkoll jgħin l stabilita finanzjarja taż-żona euro kollha kemm hi. Ovvjament l-impenn politiku diġa' inata eh, nhar il-11 ta' frar f'resoluzzjoni adattata mill-kapit ta' Gvernu ta' Stat tal-Unjoni Ewropea. Tini deċiżjoni hija ta' sew waħda importanti. Importanti f'termini politiċi, f'termini storiċi, għaliex hija deċiżjoni meħtieġa għal kredibilità taż-żona euro għal kredibilità esterna tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi minn aspett finanzjarju importanti wkoll għal konsolidament fiskali mitluba mit-trattati tal-Unjoni Ewropea konsolidament fiskali fiż zona euro u fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Huwa wkoll eh, hija wkoll importanti sabiex nikkonsolidaw il-kupru ekonomiku dewwimi fl-Unjoni Ewropea. Illum, preċiżament, il-Kummissarju Oli Rejn li huwa preżenti illum ippubblika e, dan id-tbassir ta' rebbija sal-2011 dawn edin jibatu messaċ li se jkunem irkupru um, bil-mod, il-mod fil-Unjoni Ewropea u dan it-bassir qed jikkonferma li dan l-irkupru ekonomiku qiegħed isseħħ fl-Unjoni Ewropea. U l-esperienza tal-ar eh, reċessjoni sissa l-Unjoni Ewropea kollha kemmi se tikber punt, punt perċwali wieħed umbat anki punt 1.75 fil-2011. U allura r reċessjoni ekonomika e, temmet eh, fl-aħħar tliet xhur tas-sena l-oħra u l-irkupru beda u dan il-pjan Ewropew ta' rkupru ovvjament ta' kontribut għal dana kollu. U l-istati membri u pjanijiet tagħhom, id-deċiżjonijiet tagħhom biex huma jinvestu eh, ammonti sostanzjali ta' flus fl-ekonomiji flus li ġew mill-budgets tal-Istati membri kif ukoll mill-budgets tal-Unjoni Ewropea permezz tal-Pjan Ewropew ta' Kupru u għalhekk dan huwa raġuni għalfejn wara li għaddejna mill-lar reċessjoni fl-istorja tagħha issa qegħdin naraw l-irkupru tal-Unjoni Ewropea. Dan huma d-bassir li qegħdin jiġu ppreżentati mill-Kummissjoni. La dubju ta' xejn id-deċiżjoni dwar il-Greċja biex natu dan is-self lill Greċja Dawn id-deċiżjonijiet kienu ta' kontribut għal din il-weda ta' effettiva u dewwiema għall irkupru tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Aħna nemmnu li l-Unjoni Ewropea kellha reazzjoni tajba fis-sitwazzjoni ekonomika, fil-kriżi ekonomika, għamlet dak li setat sabiex eh, twieġeb u anki b'mod speċifiku fi kuntest ta' sitwazzjoni serja ħafna tal-Greċja għaliex l-Unjoni Ewropea li għamlet matul dan l-aħħar xhur kienet illi ħadet passi ċari lejn dak li aħna bdejna nsejħu il-governanza ekonomika tal-Ewropa. Ħadna passi ċari li xi kultant eh, tqisu bħala passi illi forsi kienu bil-mod wis iżda xorta waħda dawn il-passi ittieħdu b'determinazzjoni. Dawn il-passi se jiġu konfermati nhar il-ġimgħa mill-kapijiet ta' statu mill-kapijiet ta' gvern. Aħna nħossu illi governanza ekonom il-governanza ekonomika trid tiġi bbażata fuq tliet pilastri l-ewwel net ir-responsabilità u li aħna nerfaw l-impenji li aħna tħanna lihom meta t trattat tal-Unjoni Ewropea ġie ratifikat. It-tieni net, solidarjetà parti mir-ruħ tal-Unjoni Ewropea politika tagħha u t-tielet net il-koordinament koordinament għal dak x'aqsam il-konsultazzjoni fiskali, il-rappresentazzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea per eżempju, bil-G20, u koordinament għal strategija taħruġ mill-kriżi u għalek jena konvinti li d-dokument imħejji minn li rejn li ħajġi ppreżentat fit-12 ta' Mejju se segwi u ikompli fuq din il-linja. Fl-aħħar net nixtieq ngħid ukoll li aħna li qed niżviluppaw hawnhekk huwa governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Iżda biex ikollna din il-governanza irridu strumenti effettivi, element ta' supervizjoni, u jiena konvint illi s-sur rejn u dokument tiegħu tal-Kummissjoni ġviri se referi għal dan il-punt. Neħtieġu finanzi fis-sod u neħtieġu kol supervizjoni tas-sistema finanzjarja u din trid tkun supervizjoni Ewropea u hekk aħna nitolbu l-Parlament li japprova malar kemm jista' jkun il-pakkett ta' supervizjoni finanzjarja li se jiġi diskuss fil-kumitat eh, rilevanti tal-Parlament u tal-waqt anki fil-plenarja. U neħtieġu wkoll mekkaniżmi sabiex aħna niprevjenu kriżi possibbli fil-ġejjieni u neħtieġu wkoll possibilità li nitkellmu bleħen wieħed nirrappreżentaw l-Unjoni Ewropea uh, lejn il-komplement tad-dinja, ovvjament qed nitkellem għal laqat G20. Dawn huma passi li qed nieħdu lejn il-governanza ekonomika tal-Unjoni, passi li qegħdin jittieħdu u anki s-self huwa parti minn dan u jiena konvinti l-Unjoni Ewropea hija mixja fid-direzzjoni it-tajba u li ikkonsolidat dan l-approċċ Jina konvint illi Kapita statu ta' gvern se konfermaw dan il-pakket ta' miżuri biex napoġġaw lil Greċja nhar il-ġimgħa. Miżuri li tassew għandhom il-għan illi jħarsu istabilita finanzjera mhux biss ta' Greċja iżda wkoll taż-żona euro kif ukoll tal-Unjoni Europea kif konfermajna fifrar. Grazzi, Ministru, staffisam il-Kommissjoni Ewropea, il-President tal-Kommissjoni, Isur Barroso. President, Ministri, President tal-Kunsill, membri onorevoli. Jina ntlabt biex namel dikjerazzjoni f'din il-Kamra qabel il-laqa tal-Zona Euro, ta' kapijiet ta' start ta' Zona Euro. Pero qabel nixti innad il-kondoljanzi tiegħi għal-vitmi, l-familjari tal-vitmi tal-violenza ġewwa l-lum. għal Għalkemm aħna aħna ngħixu f'soċjetà demokratika però xorta waħda ma jistax niġġustifikaw din il-vjolenza. Issa ser nitkellem dwar ir-rapport ta' nhar il-ħadd u nagħtikom xi opinjonijiet tiegħi dwar x'għandu jsir biex nipprevjenu repetizzjoni ta' kriżi ta' dan it-tip. Fir-rigward tal-kriżi, il-pjan multianwali ġir eh, approvat mill-autoritajiet. Dawn ġew preparati mill-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u il-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Gvern Grek. Ressaq pakket stabli u sot biex jgħin il-Greċja biex toħroġ minn din il-kriżi u jisit iktar il-fiduċja. Dan huwa grazzi għall-impenn tal-Sur Papandreo. Eh, Greċja qed tagħmel l-isforzi neċessarji, però m'hemm l-ebda alternattiva għal dawn l-isforzi. Skont rekomendazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-metodu ta' assistenza għal Greċja ġie attivat, dan huwa għatta eh, solidarjetà li qatt ma rajni qabel bħalu fid-dinja. Din l-assistenza se tkun deċiżiva ħafna biex tgħin il-Greċja biex terġa' tqum fuq saqajja u ti prezerva l-istabilità finanzjarja ta' żona euro kollha kemm hi. Nixtieq pat li l-Kummissjoni qed tassigura li l-mekkaniżmu eh, li huwa wieħed u bażat fil-liġijiet Ewropew il- Kummissjoni ser kolla rwol importanti ħafna fil-manager l-implementazzjoni tiegħu. Il-Kummissjoni ser tkun qed tassessja il-compliance tal Greċja mal-kondizzjonalità tal-pakkett u l-Kummissjoni wkoll se timmaneġġja il-bilateral loans minnaħa tal-Istati Membri. Sal-aħħar tal-ġimgħa aħna ser ikonna għadd ta' stati membri li diġà finalizzaw il-proċess għal bilateral loans għal Greċja. U jiena konvint li għajnuna lil Greċja ta' 110 biljun euro u program xira huma l-aħjar risponsa għal kriżi tal-Greċja. Bla dubju dawn għandhom jiġu implementati b'mod tajjeb kemm il-Greċja wkoll mill-istati membri taż-żona euro. Din l-opinjoni jaqblu dwar bosta pajjiżi oħrajn, jiena rajt pereżempju eh, dikjerazzjonijiet eh, tal-chairmans tal- eh, u mill-ministri tal-G20 tal-passat u kol dawk prezenti. Aħna rridu nejdu ċar li li dawk li qed jiddubitaw m'għandhomx xaġun dwar din il-kriżi. Aħna ser naraw x'għandna nagħmlu biex Nitalmu minn din l-esperienza, minn din is-sitwazzjoni, dibattitu għal puntat luq għalli xi deċiżjonijiet għandhom għandna niddibattuhom u għandhom jittieħdu fost l-istati membri kollha, 27 stat membru kemm ta' żona euro kif ukoll dawk li mhumiex. Nixtieq ngħid bieċar ċar li diskussjoni u deċizjoni, teħid ta' deċiżjonijiet 27 stat membru juri li hemm saħħa bejnietna. L-azzjoni konġunta ta' 27 stat membru li ma narawx bħala fil-bqija tad-dinja hija il-pedament ewlieni għalina għal-futur. Jiena qed nara żewġ punti ta' riflessjoni ta' azzjoni. L-ewwel net riassessjar ta' regoli għall governanza ekonomika fostom il rispett It-tieni, riforma tas suq finanzjarju. Il-Kummissjoni ilha taħdem mod intensiv fuq governanza ekonomika u hija lesta tippreżenta proposti tagħha dwar kif ser tejjeba nhar l-erba' li ġej. Hemm tliet punti li għandna nikkonsidraw. L-ewwel net, responsabilità. Irridu nisforzaw ir-rispett u il-compliance min-naħa tal-Istati membri. Il-każ l-inforzar kemm għal prevenzjoni u għal korrezzjoni ta' dan il-patt huwa importanti ħafna. It-tieni punt, l-interdipendenza. Aħna qegħdin il-kol flimkien f'din is-sitwazzjoni. Il-kriżi u rrid li jrid ikun hemm bilanċ bejn l-Istati Membri tagħna mod partikolari f'dan iż-żona ewra. Dan jinkludi diverġenzi U dan huwa punt ewlieni ħafna li kawża tipi oħrajn ta' zbilanċi. Dan ovvjament ma jfissirx li se uħud ser isiru inqas kompetittivi biex oħrajn ikunu jidru jisom iktar kompetittivi. Aħna qed nikkompetu fl-imkien fis-swieq dinija u rridu nkunu il-kol kompetittivi b'mod bilanċjat. Jiena wkoll nemmen li għan analizzaw raġunijiet oħrajn ta' zbilanċju biex nagħmlu progress se nipproponu iktar sorveljanza u koordinazzjoni ta' politika ekonomika miżjuda. Jiena kuntent li qed nara iktar rida min-naħa tal-istati membri fir-rigward ta' dawlanijiet. it tillet punt, il-koerenza irridu nsaqsu li nanfusna jekk is-sistema ta' regoli fiskali tagħna hijiex waħda finalizzata. U importanti kreaw mekanizmu permanenti biex nitrattaw dawn is-sitwazzjonijiet. Wara kollox u aħjar li nieħdu prevenzjoni minn qabel mill-imbagħad jiddispiċina wara. Jiena qed norbot fuqkom biex nimplementaw dawn ir-riformi. Mill-lat politiku fir tal ta' integrazzjoni Ewropea, jekk aħna ma nimmirawx li nsaħħu l-Ewropa aħna se naqallura. Aħna ma nistawx noqogħdu ma nagħmlu xejn. Dan huwa punt importanti ħafna, mument importanti ħafna għalina fl-Ewropa fejn is-solidarjetà tagħna, ir-responsabilità tagħna tiġi t-testjata kull u jena nispera li l-kapijiet tal-istati membri tagħna ikunu kapaċi li jagħmlu xi ħaġa f'sitwazzjoni ta' dan it-tip. Mhux biss biex jgħinu l-oħrajn, iżda biex juru responsabilità tagħhom għal proġett komuni tagħna dak Ewropew. Dawn ir-riformi ser jidu introdotti fir-rigward ta' sfond ta' sforzi u bla dubju id-deficit u e, situazzjoni f'ċertu stati membri għandha tiġi imtejba malajr kemm jista' jkun ħafna mod iktar marġel milli kif sar qabel il-kriżi. Però kif ġajedna wieħed ma jistax jinjora li l-budget tal-2009 kellu xjaqsam ma l-stabilizers ekonomiċi u l-problemi li nqalaw mill-kriżi ekonomika li marġina ġewwa l-Ewropa. Ġifir, situazzjoni fiż-żona euro kienet riżultat ta' politika kontra reċezzjoni reċezzjoni li li tisseħ kull fil-bqija tad-dinja. Din situazzjoni trid tiġi imtejba. Im Xi stati membri ġa għamlu riformi kbar, pal pereżempju fis-sistema tal-pensjonijiet, responsabilitajiet min naħa tal-gvernijiet għandhom e, jintlaħqu mill-financial market players u għallura rridu nkomplu wkoll naħdmu fis-settur finanzjarju biex bekk dan ikun wieħed sostenibbli. Jidu nżommu f'moħħna li l-plejers fis-suq finanzjarju huma importanti ħafna għal market sentiment. Il-kriżi finanzjarja bdiet minħabba preċikliċità u nuqqas ta' responsabilità u minħabba li rajna situazzjoni fuq medda qasira ta' żmien. Għal daqstant rridu ninvestu iktar għal iktar tkabbir fil-futur f'konformità mal-viżjoni tal-2020 aħna li ġa għamilna ħafna fi rigward ta' riformi ta' suq finanzjari u jiena qed nitlob lil din il-Kamra biex din, din namlu ċara. Istituzzjonijiet Ewropej qegħdin jaħdmu u jridu jidru bħala istituzzjonijiet li qed jaħdmu l-kol flimkien, Parlament, u kunsill il-Kummissjoni. Aħna ħdimna wkoll fuq risk management responsabbli, derivatives iktar sikuri, dispożizzjonijiet finanzjarji aħjar. U dan ix-xogħol irid jinqasam Fil-ġimat li ġejjin irridu nifinalizzaw riformi li ġabdina naħdmu fuqhom kif diġà il-Kamra ġimatejn ilu. Jiena għedt li nispera li konna breakthrough fir rigward tal-hedge funds u l-private equity u li konna wkoll arranġamenti ta' supervisor Ewropew tlet eh, awtoritajiet superviżorji eh, Ewropej irridu jaħdmu jibdew jaħdmu sal-aħħar tal-2011. Irridu wkoll nuru responsabilità maqsuma bejnietna. Dan jinkludi proibizzjoni ta' poteri ta' deċiżjoni u l-enforzaw regoli Ewropej u ninsisti regoli Ewropej mhux biss dawk nazzjonali u wkoll nirranġaw eh, xi tilwim li jista' jkun li jista' jkun hemm. Iktar proposti qed jiġu preparati għal din is-sena biex ikonna miżuri iktar b'saħħithom kontra l-market abuse biex intejbu iktar kwalità l kwantità tal-kapital tal-banek u wkoll niskoraġġixxu excessive leverage. Fix-xhur li għaddew u kol din il-ġeman nifissa il sitwazzjoni fil-gwarta sovereign debt markets għajmet problemi ġodda. Il-Komissjoni ġa qed taħdem fuq il-kwistjoni ta' swieq ta' derivatives biex eh, tassigura li jkun hemm sigurtà f'dan is-swieq. Preżentajna proposta biex ikonna standardizzazzjoni li tkun regolata b'mod tajjeb u jkun eh, hemm supervizjoni tajba hemm bżonn li dan isir għas sovereign derivatives market. Il-kriżi għal darbohra għajmet il-kwistjoni tal-credit trading agencies. Dawn huwa importanti ħafna fil-funzjonament ta' sfiq finanzjarji tagħna, però dawn jidru qishom wis ċikliċi u norbtu fuq il-suq ġenerali iktar mill fuq il-fundamentals u fuq jekk humiex iktar ottimistiċi ottimisti jew le Dawn għandhom responsabilità speċjali biex nassiguraw l-assessjar u li jkunu b'saħħithom u komprensivi. Għal daqstan fl-2008 l-Kommissjoni preżentat leġislazzjoni ġdida għal dawn l-aġenziji li se tidħol fis-seħħ fix xogħol li ġejjin. Dawn ir-regoli ser jassiguraw li l-Credit Rating Agency ser jaħdmu b'mod iktar trasparenti jippubblika l-metodoloġiji tagħhom u jevitaw konflitti ta' interessi. Dar idu morru li l-imminek. Biex insaħu supervizjoni ta' dawn l-atturi fuq il-livell Ewropew il-Kummissjoni temmen li għandu ikun hemm supervizjoni diretta ta' Market Securities Authority. Aħna nedejna riflessjoni dwar tip ta' miżuri ma' meħtieġa biex ikun hemm rating tajjeb ta' sovereign debt aħna rridu nirranġaw is-sistemi tagħna ġewwa l-Ewropa u ninkoraġġixxu lil oħrajn biex jagħmlu l-istess. Kummissjoni qed tagħmel dak li tista' biex tassigura li ma jkunx hemm spekulazzjoni fis-swieq finanzjarji. Irridu free market għal eh, ekonomija f'saħħitha, iżda eh, biex ikonna hekk irid ikollna regoli tajbin, compliance, u ma nirriskjawx is-swieq finanzjarji. Irid ikun hemm servizzi ta' permezz ta' servizzi finanzjarji il-financial market players bħalissa għadhom qed jaħdmu għaliex fl-aħħar mill-aħħar persuni li aħħar sottaxxa stabilixxew is-swieq fil-kriżi finanzjarja aħna ġixxejna b'mod maġel dak iż-żmien u aħna ser naġixxu b'mod maġel ukoll fil-futur il-laqat nhar il-ġimgħa tal-Eurogroup ser taħdem b'mod ċar u ser tagħmel dak kollu tista' biex ittejjeb din is-sitwazzjoni. Grazzi. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. Grazzi. President tal-Kummissjoni Europea. Grazzi għal kontributijak fuq din is-suġġett Aħna wkoll naddu l-kondoljanzi tagħna għall avvenimenti li seħħaw illum. Dak li ġara l-Greċja llum. Aħna nisperaw li s-sitwazzjoni ġewwa l-Greċja tmur l-aħjar għall benefiċċju ta' kulħadd tal kull min jinsab hawnhekk ukoll. Issa fisem il gruppi politiċi. Nishtiq nitlobkom biex tadunna l-opinjonijiet tagħkom il-sur dol fisem il-Pepe. Grazzi, President, kollegi. Fl-Ewropa aħna qegħdin ngħixu żmien diffiċli ħafna, kriżi serja ħafna ġewwa l-Greċja u reperkussjonijiet tagħha għad ċittadini tal-Ewropa konsegwenzi li semma il-President tal-Kommissjoni, hemm konsegwenzi f'ħafna mill-Istati membri u rispons Ewropew huwa importanti għallin qaset nipruvaw namlu xaħġa. Issa waqsa li żmien li namlu xaħġa li l-Ewropej u li l-Ewropej jitsalmu minn dak li tara li ġara u namlu riforma fil-governanza Ewropea biex bekk l-istati membri jifqu jiddeċidu għalihom weħidhom qabel ma jitkellmu mal imsieħba tagħhom li magħhom jaqsmu munita unika u valuri uniċi u kol id-destin tagħhom ma jistgħux jiddeċidu fuq il-prioritajiet tal-budget jew tat-taxxa jew prioritajiet soċjali eh, jew finanzjarji weħidhom aħna rridu niblu l-mentalitajiet. Partiti, ministri, dawn għandhom jifqu jattakkaw kull ħaġa li tiġi deċiża ġewwa l-Ewropa meta huma stess ikunu ħadu sem fit teħid ta' deċiżjonijiet. Ser jibqa' possibbli li nitolbu li jkun hemm solidarjetà minant l-imsieħba meta wieħed ikun fil-problemi jew mbagħad li ninsew mal-kollox la darba nkunu omna fuq saqajna. Nistaw nitolbu li l-imsieħba l-assistenza mingħajr ma jkollna għalfejn garantixxu trasparenza sħiħa fil-rigward tal-accounts, pereżempju, ser jibqa' possibbli li meta jiġu mistoqsija mistoqsijiet Naħseb li kollox huwa possibbli, Sur President, naħseb li issa wasal iż-żmien nirrispondu għal dawn id-domandi. Natu risposti ġenwini, dawn ir-risposti mhux ser ikunu nazzjonali iżda Ewropej. Dawn ir-risposti mhux ser ikunu populisti se ikunu responsabbli, ser ikunu jagħmlu sens. U dawn ir-risposti għandhom jingħataw mod minna stess, aħna rridu nirrispondu dawn ir-risposti. U aħna ser nkunu sforzati biex nirrispondu b'mod iktar maġġel. U biex bekk in-nies ma jattakkawniex. Għaliex aħna nkunu għednilhom il-verità. Irridu nieħdu deċiżjonijiet importanti, iktar ibsin minn dawk li qegħdin nieħdu llum. Irridu tolbu għal Ewropa ekonomika, soċjali u waħda finanzjarja wkoll. Dawn kollha jitolbu miżuri speċifiċi U dawn il-miżuri ma tagħmilx differenza jekk ikunux mill-partit tal-Lemin jew tax-Xalluk. Issa ser nistaqsi li Sur Verhofstadt li kien parti mill-Kunsill. Inti taħseb li aħna ser nkunu nistgħu ser jkun jista' jkollna din id-dibattitu U Sur Barroso, jiena xik biex tagħmel dan id-dibattitu kif hemm fit-trattat u tassigura li d-deċiżjonijiet li jittieħdu jiġu applikati b'mod tajjeb fl-Istati Membri. Fir-rigward ta' Service Directive dawn mhux qed isir. Aħna tlifna ħafna mitkabbir potenzjali Jiena m'għandix idealista jew m'għandix utopiji, iżda jiena naħseb li wasal iż-żmien għall-Ewropa li l-Ewropa tiffaċċja s-sitwazzjoni u tkun responsabbli. Kif għamlu il-fundaturi tal-Ewropa sentin sena ilu, xu mandi Gasperi u Edenauer, u ma ma għadux jaħsbuha biex jieħdu deċiżjonijiet, deċiżjonijiet saħħithom li kienu importanti ħafna. U ma għamlu referenda kellhom il-kuraġġ politiku biex jirrispondu għad domandi politiċi kruċjali li ġew mistoqsija lilhom dak iż-żmien. Jekk aħna ikonna l-kuraġġ nieħdu deċiżjonijiet tajbin, dan ser ikun ta' benefiċċju għalina għaliex ser jagħmel ħafna sar jekk ninjorawhom aħna għanna bżon governanza, għanna bżon niblu l-istrutturi ta' taxxa tagħna u finalment aħna għanna nassiguraw li ma jkonniex divżjonijiet artifiċjali bejn xi stati membri tal-Unjoni Ewropea. Solidarjetà tapplika l 27 stat. U għaldaqstant nitlobka rappresentanti tal-Kunsill biex taraw xi tiġri fl-Ewropa u x'ser jiġri jekk Franza u pajjiżi oħrajn jaqgħu fl-istess situazzjoni tal-Greċja. X'ser jiġri mill-euro? U x'ser nagħmlu għaċ-ċittadini tal-Ewropa? Grazzi ħafna. Aħna l-koll rridu nuru responsabilità u m'għandniex ħafna ħin. Grazzi tas-sew tal-kontribut tiegħek, Sur President. Jiena ħadd nota illi Sinjura Badli Madlena talbet biex titkellem bħala parti mill- Proċedura tal-blue card, inti ma tinsax fuq lista tal-kellima tiegħi. U allura. Ser naddilek il-mikrofonu 50 tal-minuti oħra, issa fisem l-SND l-onorevoli Badija jkuċċett. Kjoġbok. Grazzi tassew, Sur President. Jiena nixtieq nibda billi fisem l-SND ngħid illi aħna Nixtiequ nesprimu solidarjetà simpatija mal-Greċja għall-avvenimenti traġiċi li ġraw illum. Aħna nixtiequ illi s sitwazzjoni tikkalma xi ftit biex noħorġu minn din il-problema jena nixtieq nikoraġissu l-Papa Andreju biex ikompli juri determinazzjoni u l-kuraġġ biex jipprova jgħin il-pajjiż tiegħu. Aħna nittamaw li fisni li ġejjin l-Unjoni Ewropea. Tejn b'kull mod possibbli biex tiżgura li din il-proċedura ta' riforma tkun ta' suċċess. L-Unjoni Ewropea ma tistax toqtida fuq zaqa ma trid tipparteċipa fis-suċċess ta' dan l-eżerċizzju ta' trasformazzjoni. Dan irid ikun frott tal-isforzi tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Maquda bġejjini wieħed uniku u għalhekk strumenti politiċi u fiskali tal-Unjoni Ewropea jridu jiġu użati politikament biex aħna nkunu nistgħu nipprovdu kull tip ta' assistenza f'din il-fażi jekk differenti. Apart il-kriżi fil-Greċja, aħna nistgħu ngħidu li dawn l-aħħar ġimgħat kienu ġimgħat illi nepuna ħafna naħseb irridu nużaw da kollu li tallimna biex insaħnu insaħħu il-governanza ekonomika fl-Ewropa. dak li fi żmien Jacques Delors kien xi ħaġa li ma wieħed ma setax jifhi ma issa sirna xi ħaġa li saret xi ħaġa li ma nistgħux ngħaddu mingħajra. Biex niksbu l-anijiet kollha li għandna l-ewwel ħaġa rridu nitalmu naħdmu flimkien il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir kien wieħed mill-elementi illi urina il-ħtieġa li aħna rridu nagħmlu koordinazzjoni tal-politika ekonomika tagħna. Din il-politika tkun effettiva, attiva u tkun mamra lejn tkabbir sostenibbli komuni għal kulħadd tiggarantixxi l-postijiet tax-xogħol ukoll. Aħna nittamaw l-Unjoni Ewropea toħroġ bi proposti robusti dwar dan, proposti li jmorru lilin minn approċċ repressiv. Aħna rridu nikbru flimkien. Irridu noħorġu minn din il-kriżi aktar b'saħħitna u għalhekk jiena Nishtin il-Komissjoni biex taqdi il-rwol taħħa hawnhekk. Aħna jrid ikonna mekkaniżmi li kunu jistgħu jindirizzaw kriżijiet bħal dan fil-ġejjieni. Nittama li l-Kunsill ser japprova mekkaniżmu għall-istabilità finanzjarja. Hekk kif ġi approvat mill-mexxejja tal-Partiti Soċjalisti is-sena l-oħra diġà aħna irridu nittrattaw ir-reba u l-ispekulazzjoni ta' ċerti aġenti finanzjarji imma għatman nis-sistema illi tista tista tiflaħ għal krizi bħal din għanna bżon ta' kunċed ġdid ta' solidarjetà Ewropea jew ser nimxu flimkien għal ġejjini komuni jew inkella ser naqaw fl-egoizmu nazzjonali tagħna aħna ma nistgħux ngħixu mingħajr xulxin jiena naħseb illi din il-kriżi se tkun it-test ewlieni u aħna rridu nelbuha. fix fil ġemat li ġejjin aħna għandna opportunità fil-Parlament Ewropew biex nadottaw pożizzjoni importanti ħafna l-proposti leġislattivi pal per eżempju il-fondi ta' rezoluzzjoni u l-autoritajiet supervizori. Aħna irridu naqdu dmirna biex l-Europa ikolla sistema b'saħħita ta' monitorat u ta' supervizjoni. Jiena nittama illi dan ser wasal għal taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji. U bekk niżguraw li l-operaturi finanzjarji ikunu qegħdin jikkontribwixxu għall-effettività tas-sistema. Il-Greċja qed tibbenefika mill-imsieħba ekonomiċi tagħha. Jekk aħna ma jirnexxilniex niksbu aġenda politika komuni, jekk aħna ma nitrattawx dawn l-isfidi kollha aħna ser qed nkunu qed iwaslu għal tkabbir bil-mod u bekk ikun hemm potenzjal baxx ta' e, postijiet ta' xogħol u bekk ma nkunux nistgħu nelbu kriżijiet oħra li jista' jkun hemm fil ġejjieni Irridu nużaw l-intelligenza tagħna, s-solidarjetà tagħna. Ta u d-determinatezza tagħna biex bekk ikonna ġejjien aħjar fl-Ewropa. Nixtieq nirringrazzjak għal kontribut tiegħek issa l-Onorevoli Verhofstadt, President tal-Alde. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq nibda billi ngħid illi flimkien mal-kollegi kollha u l-President tal-Kommissjoni ngħid illi l-makkinarju illi aħna waqafna sejjer ta' bilħaq jaħdem. Jiena ikkritikajt l-idea tal-bilateral loan system Jiena naħseb li din ma kien isser taħdem, din ma kien isser twaqqaf l-spekulazzjoni fil-konfront tal-euro. Għaliex ftit ftit kollegi din hija dwar spekulazzjoni fuq l-euro u attak fuq l-euro, mhux biss attak fuq il-Greċja. Jew inkella l-sitwazzjoni tal-finanzi pubbliċi fil-Greċja, din hija xi ħaġa aktar serja, aktar mifruxa. U għalhekk jiena nittama illi ġala darba aħna nifformalizzaw din fil-Kunsill aħna naraw dan il-mekkanizmu jaħdem. Għadin ngħidilkom jekk għaliex m'hemm l-ebda pjan sekondarju dan il-mekkanizmu irrit jaħdem u rridu Jena Jiena nixtieqkom tifmu wkoll u dan huwa tieni punt tiegħi illi fil ġejjini qarib mhux ser ikun possibbli li dan l-istrument nużawh dejjem irridu strument ieħor li jkun jista' jiġi użat fuq medda qasira ta' żmien. Jiena nittama illi fis-snin li ġejjin hekk mhux fix-xhur li ġejjin ikonna xi ħaġa simili għaliex żgur li se ngħaddu minn sitwazzjonijiet simili għal din. Jekk mhux ser ikonna mekkaniżmu strutturat, aħna rridu nżommu f'maħna dak li ġara f'dan l-ħar ħames snin. Dom ħames xhur, aħna domna ħames xhur biex niddeċidu dwar dan il-mekkanizmu. Domna xarej biex biex biex niddeċidu l-mekkanizmi, il-prinċipji li dan il-mekkanizmu fuq u kellu jiġi bbażat. Għal darboħra, jiena nixtieq ngħidilkom illi ġejjin irridu nitalmu li aħna għandna nsegwu il-kummissjoni fl-approċ tagħha komunitarju. U dan stajna d-deċidejna dwaru diġa f'Diċembru jew f'Jannar u diġa kieku kien qed ikollu l-effett illum il-ġurnata jwaqqaf l-spekulazzjoni fuq l-euro fuq l-euro jiena nittama illi fis-seba tax-xahar l-ewwel ħaġa li ser jgħid il-Kunsill ser jgħid illi f'dan l-aħħar ftit tax-xhur tal illi fil issa aħna fil-ġejjeni konna qegħdin nistaqsu għal proposta għal self komunitarju illi seta' jwaqqaf l-spekulazzjoni fuq l-euro għaliex il-kredibilità tal-euro kienet friskju hawnhekk. Jina u kol nittama il-surrej diġa bada jagħmel proposti. U jkunem hemm xi ħaġa oħra nitalmu minn dan kollu, ġifieri li għandna bżonn ta' ċertu riformi strutturali. Dan huwa kapitolu preventiv li proponi s surrejn L-IMF, il-Fond Monetarju Ewropew. Dan hija xi ħaġa li nista' nibdew naħdmu dwarha diġà minn issa. Tillet ħaġa, strateġija Ewropa 2020 li hija aktar ħarxa minn dik illi għandna qudiemna bħalissa. Xi u wkoll dwar l-aġenziji ta' rating. Huma bħal dawk li basru t-temp. Aħna irridu għam li jkunu aktar ħoros u ma huma ħoros irridu li ma jkunux daqshekk ħoros. Imma jrid kunem hemm ta' inizjattiva fuq livell Ewropew dwar dan. L-aħħar punt, Sur President. Jiena nixtieq ngħid il-Presidenza Spanjola biex tappoġġa supervizjoni finanzjarja malaj kemm jista' jkun nixtieq nitlob skuża l-Segretarju tal-Istat li mhux tortana li din ġiet imdewma, u torta tal-Kunsill huwa biddel il-proposti tal-Kummissjoni. Kien hemm proposta li nikkritikajta ma l-inqas din ipproċedit aktar minn dak li għamel il-Kunsill. U għalhekk issa l-xogħol tal-Kummissjoni rid jarġa' jsir għal darbohrejn għandi proposta għalik Jekk inti trid li jkun hemm supervizjoni finanzjarja li tkun possibbli titwettaq fi żmien xahar, mela allura imxi mal-emendi tal-Parlament fil-jiem li ġejjin ġewwa Ekofin. Ser ikollok is-supervizjoni finanzjarja mal-ewwel din mhux ser iddum u tkun tista' tgħid il-kollegi tiegħek illi fl-Ekofin ma sar xejn biex tinstab soluzzjoni għal kwistjoni ta' supervizjoni finanzjarja illi l-Kummissjoni kienet diġà solvita. Grazzi. Grazzi sa fisem il-ħodor l onor fil kombendit Sur President, eżis kollegi, jiena ser inkompli ma dak li diċa għal Sur Verhofstadt. Uwa minnu illi għal erba xur aħna konna għadin inqal u għajnejn aħna minna zbalji uwa ċar illi meta wieħed jeżita jippermetti biex kun hemm aktar spekulazzjoni. U għalhekk jiena naħseb li dawk li huma responsibbli fil kunsill dan irridu jammettuh, irridu jgħidu huwa tortana s sor Sarkozy, Sinjura Merkel. Kulħadd jista' jara illi stajna nieħdu azzjoni immedjata ma ħadniex. Tieni ħaġa, naħseb irridu nifmu xi ħaġa partikolari. Il-gvern ta' Papandreju irrit jagħmel l-impossibbli. Jiena nsejjaħ li l-ekofin il-kapijiet ta' gvern biex jif u jaħsbuha darbtejn huma ma jistgħux jagħmlu riformi ġo pajjiżhom araw kemm damu biex ikun hemm riforma tal-pensjonijiet u issa qegħdin nistaqsu lis-sur Andrew biex jibdel kollox fi żmien tliet xhur intom imġienel. U l prova hija dak li qed jiġri bħalissa fil-Greċja. Aħna maħniex qegħdin nagħtu l-Greċja sur Papandrejus il-ħin kollu biex huma jilħqu konsens. Ħadd fil-Greċja ma jidentifika ruħu mal-Istat. Din hemm sistema fejn kulħadd jaqdef rasu dan huwa r-riżultat ta' snin ta' korruzzjoni fil-Greċja. Ta' prattiċi bħal dawn. Araw xieġru fi Spanja kien għalaw il-problemi fil-Portugal kif se nindirisaw dan kollu. Issar Barroso jaf xaħġa dwar dan għaliex huwa hekk telef l-elezzjonijiet. Le anzi qatt ma telef l-elezzjonijiet il-kellim. Aħna irrid ikonna sens ta' responsabilta' aħna mnistawx nistaqsu li Greċja biex tagħmel dak li ma tistax tagħmel l-impossibbli. Sitt tal-jemilu kena xi ħadd tilqa li rid flusu lura. Jiena tal-ħat l-impressjoni illi eh, min jgħid le jina rrit nagħmel il-flus minn fuq dar il-Greċja, hemm żgur xi ħadd li qed jgħid hekk għaliex jekk inti qed tissellef wieħed fil-mija u mbagħad eh, sellef bit tlieta fil-mija mela lura qed tagħmel flus minn fuq dar il-Greċja u din hija xi ħaġa li mhix aċċettabbli. t kellu raġun meta għat tkellem dwar Fond Monetarju Ewropew u fond ta' solidarjetà u investiment biex ikonna l-own Ewropew. Aħna rridu nibdlu it-trattati. Ħbieb, hawnhekk fil-parlament, f'dan il-parlament, aħna għanna l-possibilità biex nieħdu inizjattiva biex nibdlu it trattat Allura, ejjew ma nistennewx il-Kunsill. U ma mux kapaċi jieħdu deċiżjoni. Ejjew nieħdu l-inizjattiva aħna, inizjattiva komuni minn dan il-parlament biex aħna nemendaw it-trattat. Biex aħna fl-aħħar ikun jista' jkollna fond monetarju Ewropew illi jkun jista' jindirizza lill ispekulaturi Iva, nistgħu nagħmlu dan. Hemm xi ħaġa oħra li xtaqt ngħid dwar dak li qed jiġri fil-Greċja u kif qed jiġi amministrat. Jiena nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni biex tinvolvi lil DG impjiegi biex eh, tamministra dan kollu biex tara x'qed jiġri fil-Greċja. Jiena nappella lil kunsill biex jgħid lill-IMF biex jinvolvi l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol ILO dwar dak li qed jiġri fil-Greċja għaliex hemm postijiet tax-xogħol li jinsabu f'sogru ma jridux ikunu l-finanzi illi jagħmlu jgħidulna dak li għandna nagħmlu. U għalhekk il-DG Employment u l-ILO jridu jippruvaw jaġissu biex jaqbżu għal kwistjonijiet marbuta mal-postijiet tax-xogħol. L-aħħar punt, aħna ma nistgħux aħna nistgħu ngħinu il-budget tal-Greċja billi nieħdu inizjattiva fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm diżarmament fir-reġjun. Inizjattiva politika il-Greċja u t-Turkija jistgħu jibdew il-proċess ta' diżarmament. Aħna nistgħu nieħdu l-inizjattiva politika biex it-truppi torok jirtiraw minn tramuntana ta' ċipru. Aħna f'dan l-ħaxur konna ipokriti. Franza biħet helikopters l-Greċja, aeroplani tal-gwerra għal 100 miljon euro, dan huwa l-prezz ta' wieħed, imma jiena ma nafx kemm il-wieħed biħew. Il-Ġermanja biħet sitt sottomarini, jew inkella se tkun qed biħħom l onfisni fis-snin li ġejjin il-Greċja. Dan huwa biljun euro ieħor. Din hija ipokrezija aħna qegħdin nagħtu l-flus lill Greċja biex huma jistru l-armi tagħna. Jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni biex hija tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dwar il-beħ tal-armi minnaħa tal-Ewropej l Greċja u Turkija fl-aħħar snin biex bekk ikonna għall-inqas trasparenza dwar dan, għall-inqas inkunu nafu x'qed jiġri. Kieku aħna ġixxejna b'mod responsabbli aħna stajna niggarantixxu it-territorjalità tal-Greċja. Il-Greċja għandha aktar minn mittel soldati. Dan huwa pajjiż ta' 11 miljun abitanti u għandhom mittel soldati. Aħjar nistaqsuhom jagħmlu hekk il-Greċja milli nistaqsuhom biex inaqsu l-pagi ta' xi ħadd li diġà qed jaqla ftit. Grazzi tassew, Sur President. Issa fisem il-konservativi u riformisti is repink. Grazzi tassew tal-li għaddejt l-kelma. Pala anti-rivoluzjonarju jiena eh, forsi mux ser inkun daqseg b'saħti daqs kem kien il-kollega kon bendit. Għazis deputati, tħassib tal-Ewropej issa huwa tħassib kbir il-pensjonanti Spanjol din jistaqsu li l-om infusom ma fej sejrin. Din hija xi ħaġa li nifmu għaliex 110 biljun euro huwa pakket kbir enormi għal-bidu tkellimna dwar 53 biljun, mbagħad 60 biljun u issa 110 biljun. Dan huma ħafna flejjes għal Greċja. Il-Greċja għexet għal ħafna żmien mingħajr l-ebda tħassib u kella età ta' pensjoni ta' 60 sena. Il-programma tal-Greċja issa saret problema tal-Ewropa, sur President. Problema tagħna, problema ta' Ateni, Onorevoli Kombendit. Qed missu ukoll qed tolqot lill-Olandiżi, il-Fjammingi, l ġermaniżi u issa hemm riskju illi l-affarijiet jibqgħu sejrinek. hekk. Jiena qed nitlob illi il-Greċja toħroġ mill-żona euro għaliex ġestit il-budget mod ħażin. Imissa qegħdin nippruvaw inżommuha fiż-żona euro qed nippruvaw nagħtuha lajnuniet biex itibqa' ma nittamaw li dan kollu jaħdem. Il-Kummissjoni Ewropea trid tagħmel aktar supervizjoni biex ir-regoli jiġu applikati għaliex dan ma ġarax dawn l-aħħar snin jiena qed nitlob illi tinħoloq proċedura taħruġ għal pajjiżi illi ma jistgħux jibqgħu fiż-żona euro għaliex għandna proċedura biex wieħed joħroġ mill-Unjoni, imma m'għandniex proċedura biex wieħed joħroġ miż-żona euro. Jekk il-Greċja toħroġ mill-żona euro tista' ta' bilħaq issolvi l-problemi tagħha. Kummissarju Ren, għalinna illi din il-proċedura ma taqbilx mal-prinċipju ta' Ewropa li titqarreb aktar. Imma s-situazzjoni attwali tal-Greċja hija xxieda illi din l-Ewropa dejjem aktar maquda hija perikoluża u tista' toħloq problemi l-aktar għal dawk li jħallsu t-taxxi f'pajjiżi oħra. Grazzi Onorevoli Epping, issa fisem il-gwe Il-President Biski. President, kollegi, ovvjament irridu najnu l-Greċja. Greċja teħtieġ lajnuna iżda l-lekkim sejja miżuri ta' salvataċ u kol għandhom elementi oħra jkt il-mod kif Franza u l-Germania aġixxew bħala seta tewlenin huma kaxkru saqajhom fuq dan il-pjantazzjoni eh, finanzjarji ġew deregolati għal diversi snin issa qed inħallsu l-ispejjeż għal dan kollu. U allura kif aħna se ntaffu għal dawn l-iżbalji tal-politikanti? huma ċittadini eh, ta' kuljum tal-ħajja ta' kuljum li se jkollhom iħallsu, dak li ħallsu t-taxxi se jkollhom iħallsu għal dawn is-spekulaturi. Mill-ġdid, dawk li huma impjegati se jkollhom jaċċettaw it-tnaqqis fil-pagi tagħhom u se jkollhom jaċċettaw dak li jiddetta l-IMF milli jgħaddu minn xi tip ta' proċedura ta' taħid ta' deċiżjoni demokratika. għanna kriżi u allura kulħadd qed iħallas illi eh, min inġess iħallas. Iżda kien hemm min kienet jispekola u dawn għandhom ukoll iħallsu għal eh, problemi li qalaw. Fil-Ġermanja minn tal-inqas il-banek mhumiex qed jiġu mġela illi ħarsu lura għad-djun illi huma daħlu għalihom meta huma kienu qegħdin jispekolaw kontra l-ewro u bħalissa għadhom għaddejjin bl-istess azzjonijiet, anki jekk aħna inna nitkellmu li għanna nwaqfu dan l-aġir għal diversu għal numru ta' għal ċertu żmien u u għam spekulazzjonijiet dwar derivativi u transazzjonijiet u levies u miżuri differenti ta' dawn it-tip eh, taxxi bankarji u għasta assigurazzjoni dawn kollha ġew prezentati il-Greċja wkoll ovvjament trid eh, tirranġa l-affarijiet tagħha bħal pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-Greċja għandha ta' tittamel taxxa fuq il-ġid, tiġġielet il-korruzzjoni u tnaqqas il-nefqa tagħha fl-armi kif sur Cohen Bendent għal eh, fċart f'tant eh, konvinċenza jina nista' nappoġġa dak li qal fil-fatt dwar dan. Nifhem dawk il-nies dawk il-ċittadini li qed joħorġu jagħmlu demostrazzjonijiet, ma nistax però naċċetta u nifhem atti ta' violenza u naqbel ma dawk li fissru eh, dak li ġara u wkoll nesprimi l-kondoljanza għal vittmi ta' din il-violenza. U għalhekk naħseb irridu nitolbu lil kulħadd biex jibqa' kalm. Grazzi ħafna. Issa, fisem il-EFD għanna is-sur Salavarakos. President, grazzi ħafna. Aħna qegħdin nippruvaw narblu dak li tiseħ u meta aħna il-reforma riforma huma ħafna ma il-ċittadini li jimbatibatu ibatu u allura rridu nqisu il-benesseri tal-ċittadini meta aħna nagħmlu riforma. Possibilment dawn huma konklużjonijiet eh, differenti iżda tlet impjegati nqatlu il-lum fil-Greċja waqt demostrazzjoni illi eh, kienet għaddejja minn impjegati oħra. Il-kriżi ġiet mill-laħa l-oħra tal-Atlantiku u forsi din il-ħaġa tmur għallar anki fil-Greċja. U ovvjament il-ħajja politika inqalbet ta' taħt fuq fil-Greċja. Issa hemm eh, opinjoni ta' sew negattiva tal-politikanti fost iċ-ċittadini tal-Greċja. 400 eh, membru parlamentari illi huma aktar li naqsu fil-popolarità tagħhom. U l-istess qed jiġri f'partijiet oħra fl-Unjoni Ewropea nafu illi rridu inħarsu d-demokrazija jiena ma sax inkompli minħabba il-ħin li għandha d-dispożizzjoni tiegħi jista' nixtieq intemm billi ngħid illi l-mexxejja tagħna nhar il-ġimgħa jeħtieġu jieħdu azzjoni ta' malajr biex issibu soluzzjoni permanenti għal pajjiżi oħra wkoll. Greċja hija pajjiż wieħed biss eh, fuq il-quċċata tal-lista biex ngħidu hekk iżda hemm pajjiżi fiħdan il-żona euro u li l-mirros euro li għandhom problemi ekonomiċi li jistgħu jkunu qar minn issa fil-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna. Inti Grek u l-klim tiegħek kien ovvjament importanti għalina hawnhekk. Issa, is-sur Madliner fisem tal-membri mhux allinjati minuta u nofs. Grazie, President. Jina nishti nwieġeb għas-sur Verhofstadt u għas-sur Schulz għal-kem mux jgħat hawnhekk u għalhekk nindirizza il-mistoqsi tiegħi għall-grupp għaliex huma u l-ko-awturi tal-problema. Infakarkom għal snin il-Greċja kienet irċevit ħafna mill-flejjes tal-Unjoni Ewropea u intom tant favur l-Unjoni Ewropea li tixtiequ anzi tliftu il-kapacità tagħkom illi tkunu kritiċi sa nafu li Spanja jmiss matul l-aħħar 15 il-sena kenna numru eh, kbir ta' immigranti illegali li ġew legalizzati u għanna u kol ir-rati ta' qatt fi Spanja. Hemmhekk għandna sitwazzjoni simili għal eh, Portugal. Dan huma gvernijiet soċjalisti li intom ilkom podġaw għal snin twal bil-flejjes tal-Unjoni Ewropea. U issa huma ċittadini dak li ħallsu t-taxxa li jridu mbagħad jaffrontaw il-problemi Issa, għaw min jajt li nkunu stretti fuq il-Greċa issa. Ovvjament, jista' jkun illi ħajkollhom jaġġorġu ġibu lura drakma fil-Greċa. U allura forsi kieġa jkollhom il-munita tagħhom kif Ispanja, Portugal, ikun jistgħu jikkompetu mill-ġdid għaliex huma ċittadini normali illi jirrifjutaw illi ħalsu għal żbaljiet tagħkom u għal gvernijiet soċjalisti f'pajjiżhom. Issa, hawnhekk aħna rridu nqisu l-fatt ukoll li dawn il-pajjiżi soċjalisti qegħdin jirċivu dawn il-flejjes mill-Unjoni Ewropea u intom ilkom ħafna bil-qiegħda u ma tajdu xejn. Point of order, please. Point of order. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Grazie President. Niskuża ruħi tal liħat il-kelma iżda jiena xtaqt ngħid is-Sur Salavrakos huwa semma tliet tlet persuni nqatlu, tliet ħaddiema nqatlu illum minn xi ħaddiema oħra fateni, mhux veru. Dawn inqatlu minn kriminali, minn qattila. Il-ħaddiema kienu qegħdin iwettqu demostrazzjoni bla violenza u ma qatlu lil ħadd. U dawk li wettqu dan ir-rejat ġew ikkundannati mill-Prim Ministru u anki minn kull min qiegħed fil-Parlament. Huwa żball li ngħidu li dawin inqatlu minn ħaddiema dan l-attività eh, kriminali mhijiex imwettqa mill-ħaddiema. Mhumiex il-feduti tal-ħaddiema u lanqas ta' kull min jixtieq jara li l-Greċja toħroġ mill-kriżi. Grazzi. Lambrinidis. Grazzi ħafna. L-Sur Lambrinidis. Għal din il-kjarifika. Jiena ma nixtiex nidħol f'din id-diskussjoni iżda nixtieq ntenni li nixtiequ nesprimu il-kol kemm aħna il-membri tal-Parlament Ewropew u anki naħseb il-President tal-Kummissjoni, ovvjament, se jkun tal-istess fema, u ma jaqsmu kol il-klim tagħna ta' solidarjetà għal eh, poplu Grek u bib tagħna u nafu li r-responsabilità qiegħda fuq żewġ naħat fiż-żewġ naħat tal-konflitt fil-Greċja. Jiena wkoll kelli esperjenza ta' din ir-responsabilità kont membru u attivista ta' trade union u kont ukoll Prim Ministru fil-passat u nista' nifhem is-sitwazzjoni tal-Greċja Ovvjament aħna qegħdin naħsbu wkoll fil-familji ta' dawk li nqatlu. U għadmir tagħna illi niftakruhom, infakruhom. U grazzi ħafna għal dan id-dibattitu responsabbli.